fuq l-agenda li hija sqarrija tal-minnaħa tal-Kommissjoni fuq il-fondi strutturali u Orizzont 2020. Nibda billi nistieden il-Kommissarju Moedas biex jagħmel l-isqarrija tiegħu. Signora President, onorevoli membri, Nibda billi nirringrazzjakom tal-li studentuni biex nindirizza din il-plenarja dwar l-importanza ta' sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali Orizzont 2020. Sfortunatament palma tafu l kummissarju Kretu ma setax tkun hawnhekk magħna imma talbitni li nitkellem għannom tagħna tnejn. Għalkemm is-sinerġiji inna nitkellmu fuqhom hawnhekk f'dan il-Parlament għal bosta snin, Orizzont 2020 huwa l-ewwel programm AFAS tar riċerka u l-innovazzjoni li b'mod ċar u espliċitu jirreferi għal sinerġiji mal-fondi strutturali u ta' investiment. Fil-fatt il-regolament li waqqaf ta' iż-żewġ fondi ikkonverta s-sinerġiji minn sinerġiji sbieħ li wieħed ikollu eh, għal sinerġiji bżonn jużi fil-programmi attwali minn xi ħaġa mixtieqa is-sinerġiji issa jeżistu fir-realtà m'għandix għalfejn Nfakkarkom għalfejn is-sinerġiji huma tant importanti. Iktar ma noħolqu sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020, iktar nistgħu nistennew impatt fuq it-ħolqien tal-impjiegi tkabbir u investiment mill-finanzjament fuq livelli kollha jiġifieri nazzjonali, reġjonali jew Ewropew. Tan l-aħħar is-servizzi tagħna ippubblikaw u qasmu lil membri tal-Komitati eh, uh, ITE u Reġi il-fondi biex jaħdmu flimkien għal tkabbir u l-impiegi. Dan il-fuljet juri ħafna eżempji konkreti ta' sinerġiji u jindika inizjattivi illi għandhom potenzjal għawi għas sinerġiji, per eżempju il- il-programm operattiv rumen dwar il-kompetittività jew proġetti għall-innovazzjoni fil-Nordheim Westfalen jew inkella il-laboratorju ta' nanoteknoloġija bil portugal u Spanja jew l-infrastruttura ewlenija fil-Repubblika Ċeka, l-Ungerija u l-Rumanija, jew inkella il-programm Bonas fil-Bahar Baltiku. Eżempju um, prattiku ta' sinerġiji fil-realtà narawa fi strument ġdid li irnexxa ħafna il timbru tal-eċċellenza. Dan il-timbru huwa tikketta ta' kwalità motija lil proġetti ippreżentati l-istrument tal-SMEs u Orizzont 2020 li jkunu rnexxew fil-evalwazzjoni kompetittiva ħafna imma li xorta waħda ma setawx ikunu iffinanzjati taħt il-budget disponibbli. Dawn il-proġetti ta' kwalità għolja ħafna jistgħu ifittxu finanzjament alternattiv livell nazzjonali jew reġjonali u minn meta tnidiet din lejn l-inizjattiva f'Novembru, l-istennijiet kollha mhux tal-ilħaqnihom imma eh, biżniehom. Il-Kummissarju Kretu u jiena rajna iktar minn 3200 uh, eh, timbri ta' eċċellenza dana ġew minn l-istati membri kollha prattikament u fl-istess ħin kenna iktar minn mitt autorità ta' finanzjament li jirrappreżentaw kemm il-parti ta' koeżjoni u anki dik ta' riċerka. Sabi, u, u dawn immobilizzajnijom u għedin jaħdmu fl-imkien għal dissin u l-implementazzjoni ta' miżuri għal dawn il-proposti tal-timbru ta' eccellenza aħna għamilna sforzi kbar ħafna biex insolvu xi diverġenzi li kien hemm bejn dan is-siġil ta' eċċellenza u l-regoli tal-għajnuna statali daw pratikament il-problemi issa solvejnijom u mhux se jkun hemm iktar ostakoli minħabba fihom. F'din il-komunità ta' prassi hija pjattaforma li nħolqot mill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita l-iskambju ta' esperjenzi u arfin reċiproku biex nidentifikaw bżonnijiet u ostakoli potenzjali għall-implementazzjoni mingħajr intoppi. Dan is-siġil ta' eċċellenza jiena inqisu wieħed mill-akbar kisbiet ta' din is-sena u huwa suċċess verament kbir il-laqas biss konna qegħdin nistennewh. Imma issa rridu nistaqsew għamilna kollox, għamilna dak kull ma kienem li jisir, le għad baqax jisir, is-sinerġiji jiexbħu ftit il-proċess ta' semplifikazzjoni. Huwa xogħol illi rrit jibqa' għaddej, irridu nkomplu. Irridu nkomplu nippruvaw nagħmlu affarijiet ġodda b'mod differenti. U issa meta nħarsu lejn il-futur, Aħna beħsibna intejbu u nespandu sinerġija eżistenti pal per eżempju il-sigġil nespandu għal oqsma oħrajn t-orizzont 2020 uh, eh, pal azzjonijiet ta' uh, eh, Kurri u Skudowski u aħna rridu kol ninvolvu il-JTIs f'dan il-proċess sabiex jesploraw sinerġiji ġodda għabbażi ta' xogħol eċċellenti illi diġà sar mill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 F'dan ir-rigward jiena naħseb illi sema nadifa hija modell illi għandu jiġi segwit minn JTIs oħrajn. Imma issa ħalli nkellimkom fuq punti oħrajn li xtaqet il-semmi il-Kummissarju Kretu. U nibdew bil-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelligenti. Dawn l-istrateġiji kienu kellhom eh, jinkludu proġetti tal-ERDF u inizjattivi ta' Orizzont 2020 sabiex mod attiv jinkludu attivi li permezz ta' proġetti ta' Orizzont 2020 u eh, permezz ta' proċessi ta' imprenditorija setaw immorru aħjar. Fil-bidu aħna ridna biss Eh, infaslu l-istrateġiji ta' riċerka u innovazzjoni. Imma issa il-Kummissjoni edha dejjem tejn lill-Istati membri u reġuni fl-iżvilupp tal-istrateġiji intelligenti għall-ispeċjalizzazzjoni tagħhom permezz ta' pjattaforma dedikata eh, għal dan il-għan li qed tinsab fi Sevilla fi Spanja. Il-għan, il-għanijiet huma tlieta li naċċelleraw l-implementazzjoni tal istrateġiji intelligenti għall speċjalizzazzjoni niffaċilitaw il-kooperazzjoni transnazzjonali bejn ir-reġjuni u t-tielet li noħolqu sensiela ta' pjattaformi tematiċi għall speċjalizzazzjoni intelligenti. Sissa għanna tlieta minn dawn il-pjattaformi, waħda fuq l-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija, oħra fil-modernizzazzjoni tal-industrija u t-tielet fuq l-agri-food. Dawn il-pjattaformi u oħrajn bħalhom fil-futur se jiżguraw l-użu effettiv ta' fondi strutturali disponibbli u jużaw bl-aħjar mod riżorsi addizzjonali minn Orizzont 2020 imma wkoll finanzjament mill-settur -priv, mil privat u mill-EFSI. Dawn il-pjattaformi u l-approċ li ħadna fihom jisegwi eżempju li ġie żviluppat fl-inizjattiva eh, Vanguard illi eh, eh, saħħet il-kooperazzjoni bejn gvernijiet fuq l-innovazzjoni f'katini ta' valur konkreti sabiex inqablu dak li qegħdin jipproduċu dawn mal-negozji u ehm, dak kollha involuti fihom. Aħna qegħdin inħeġġu investiment għal dawn il-pjattaformi għal modernizzar sabiex ikun hemm parteċipazzjoni ġenwina min-naħa tan-negozju u fl-aħħar net kelmtejn fuq l-Stairway to Excellence. Inizjattiva li għawnek fil-parlament flimkien mal proġett pilota li identifika il-potenzjal għal sinerġiji f'ċerti stati membri, inkluża l-adozzjoni ta' odot ta' ġestjoni ta' eh, Orizzont 2020. Dan huwa proċess li involvi il-negozji, riċerka u jisfrutta bl-aħjar mod kooperazzjoni transnazzjonali bejn il-pajjiżi kollha. Diġà seħħew 10 eh, avvenimenti internazzjonali dedikati għal dan il-proġett u aħna beħsibna inkomplu insaħħu is-sinerġiji. U jiena se nħallikom eh, bi kwotazzjoni minn ta' Stephen Covey li qal is-sinerġija hija aħjar minn kif naf jien jew kif taf int għaliex is-sinerġija hija kif nafu aħna. Grazzi ħafna u saħer għan li insegwi id-dibattitu tagħkom. Thank you, Commissioner. And before I give the floor... Grazzi, Kommissarju. Qabel ma nagħti il-mikrofonu lil l-Onorevoli Eile, għet eh, jider il-għedin l-ura ħafna, waqajna l-ura ħafna, ġifiri, mux se blue cards, Għalhekk jekk joġobkom ma żommu mal-ħin. Grazzi. Onorevoli Ejle. Signora President, Kommissarju, Naħseb li rizoluzzjoni komuni bejn fuq is-sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali u Orizzont 2020 u l-innovazzjoni edha tiħu eh, l-ewwel pass importanti l-MFF li jmiss huwa propju il-tweġiba għal mistoqsija l-Europa xanda tagħmel għaċ-ċittadini u x'tista' tagħmel għall innovazzjoni u tkabbir. Għalhekk id-diskussjonijiet tal-lum għandhom puntatlu importanti għaliex mhumiex diskussjonijiet fuq kwistjonijiet budġetarji biss, l-innovazzjoni hija ta' importanza kbira għal eh, l-iżvilupp tas-soċjetà u l-ekonomija u l-futur tal-Ewropa. F'dawn l-aħħar snin aħna uh, naqqasna il-budgets fuq għall-innovazzjoni u nfaqna l-flus band oħra u ħallasna qares għal din id-deċiżjoni. U jiena naħseb li din id-deċiżjoni u din id-diskussjoni hija importanti sabiex aħna nkunu nistgħu nifmu illi hemm ċerti problemi bħal per eżempju fuq il-livell 13 domna niddiskutu fit-tul l-allokazzjoni tal-fondi imma Dana ma nistawx inbidluħ sa kemma nindirizzaw il-kwistjonijiet strutturali, il-fondi strutturali irridu jitbedu mis-sistema antika akademika sabiex isiru xi ħaġa li tista tattira il-fondi u dan il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni li se jinħoloq jista' forsi jisservi ta' dan il-pont bejn żewġ affarijiet importanti ħafna l-onorevoli Kabezon. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju li nilħu il-għan ta' 3% tal-GDP eh, sal-2020 u importanti mill-perspettiva ekonomika. Iżda hemm bżonn ukoll li nkunu nafu kif nistgħu nallinjaw dawn il-fondi din l-ewwel mistoqsija li nagħmel u qegħdin nagħmluha l istati membri Inti eh, semmej ċerti prassi tajbin u hemm bżonn li dawn eh, kulħadd isir jaf bihom. Naħseb li hemm bżonn li naraw jekk ir-regolament hija hux l-iktar mezz adattat għal u naħseb ukoll illi hemm bżonn fost affarijiet oħrajn illi niffaċilitaw il-konnessjoni bejn eh, l-istrateġiji għal żvilupp intelligenti ukoll dak kollu li inti għat fuq l-innovazzjoni flimkien ma' riċerka, ċentri eh, flimkien ma' settur pubbliku u privat. Jina naħseb illi dana jista' jsir il sujġet ta' komunikazzjoni illi tindika it-triq ċara li beħsibkom tieħdu. Minuta u nofs l-Onorevoli Tomacic. Grazzi ħafna, President. Il-grupp tal-ICR Eh, jappoġġa s-sinerġija bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020 sabiex noħolqu valur miżjut u eh, nimmassimizzaw l-impatt tal-investiment. Orizzont 2020 huwa programm importanti għal futur tal-ekonomija Ewropea il-antija u li juża l-innovazzjoni u l-eċċellenza fix xjenza jitrasformaw jaddatta għal l-sfidi tal-dinja tal-lum u anke jagħmilha iktar reżiljenti għal kriżijiet fil-futur. Nieħu l-opportunità billi ngħid li jiena diżappuntata illi l-fondi ġew meħuda mnaqsa minn Orizzont 2020 lejn il-pjan ta' investiment tas Sur Juncker li sa issa għadu ma tagħniex ir-riżultati li konna qed nistennew. Aħna nemnu illi jekk inkomplu sejrinek inkunu qegħdin nagħmlu ħsara l-riżultati ta' Orizzont 2020 u jista' jkun hemm impatt negattiv eh, fuq il-riżultati ta' dan il-programm. Hemm bżonn illi narfu x'inhuma huma l-prioritajiet tagħna programmi li ħeġġu l-eċċellenza fix-xjenza u l-innovazzjoni għall ekonomija stabbli għandhom jingħataw preċedenza fuq uh, uh, pjanijiet politiċi uh, eh, kbar Aħna naħsbu illi l-fondi allokati mandomx għal dan il-periodu mandomx jintużaw għall orizzont 2020 għaliex inkella nkunu qegħdin neddu il-politika oħra importanti tal-Unjoni Ewropea l-Onorevoli Val Miltenberg. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. L-Europa trid tinvesti ħafna flus fir-riċerka u l-innovazzjoni għal tkabbir ekonomiku l-ħolqien ta' impjiegi ġodda mal-fattu li l-Ewropa waqgħet lura fil-infiq fil-riċerka u l-iżvilupp. Kull euro li ninvestu mill-budget Ewropew irrit jiggarantixxi l-ola impatt possibbli dan kien il-messaġġ tal-President Juncker meta ħal inkarigu is-sena li għaddiet u ħin kollu kien qed iwedna li l-impatt ta' kull euro kien propju illi kellu jwassal għal iktar impiegi u iktar tkabbir. Kien hemm dawn huma fil-fema tiegħi wedit li għamel is-Sur Juncker kliem firaħ fuq il-karta għatem wisq kumpaniji u istituti ta' riċerka eh, għom ħafna affarijiet imma fil-fatt mhux faċli li wieħed jkollu aċċess għall orizzont 2020 il-Fond Ewropew l-Investiment għandu jintuża biex jiffinanzja proġett wieħed ambizzjuż. Nixtieq li l-Kummissjoni tajdinna dwar miżuri speċifiċi u ċari u m'għandhomx kollha joħorġu minn Brussell dawn il-miżuri imma flimkien ma' esperti eh, minn kullimkien iktar minn min isfel għal fuq u inqas minn fuq għal isfel. Iktar sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020 mhuwiex għan fiħin innifsu imma mezz li nizguraw li bil-ftit budget li għandna nagħmlu l-aħjar użu mill-flus illi għandna għad-dispożizzjoni mella ejjew naħdmu nizguraw illi fis-snin li ġejjin l-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni se jkollhom l-ikbar impatt f'termini ta' tkabbir u ħolqien ta' impjiegi. Grazzi, Sur Kommissarju. Uh, ilna ħafna nitolbu għal dawn is-sinerġiji bejn il-fondi strutturali u l-programm Orizzont 2020 imma aħna rridu naraw illi il-prinċipji tal-koezjoni jinħarsu u li reġuni l-inqas sviluppati daw kultra periferiċi eh, ma jitċaħdux mill-benefiċji ta' dawn il-fondi ta' Orizzont 2020 aħna rridu nistaqsu lil nfusna dwar ir-raġunijiet għalfejn dawk li prezentaw proġetti żgħar u r-reġuni li inqas sviluppati għandhom diffikultà kbira biex jkollhom aċċess għal orizzont 2020. Aħna żgur li qegħdin noħolmu fil programmi kbar wis, żgur illi għaliex hemm wis eh, regoli komplessi u jiena naħseb li l-aħjar sinerġija għandha timxi id fit flimkien mal-ħidma fuq is-semplifikazzjoni. U aħna qed nistennew il-riżultati il mill dan il-grupp ta' ħidma illi twaqqaf. Grazzi, minuta u nofs l-Onorevoli Mara Gall. Iva, grazzi, President Edin infakru sur kommissarju din il-riċerka il, sinerġiji huwa konċett pozittiv. Issa għanna il-budget għanna dawn iż-żewġ konċetti koezjoni ma dawn huma silos Eh, huma żewġ affarijiet li jimxu b'mod parallel ma jiltaqgħu qatt il-programm ta' riċerka jfittxu l-eċċellenza bir-raġun u l-politika ta' kożjoni ħafna drabi eh, baqgħet imwaħla u maqbuda eh, tipprova solvi problemi soċjali imma biftit jew riżultati pożittivi. Issa qed naraw kif qegħdin Eh, jiġu eh, finanzjati per eżempju aeroporti li ma jużom ħadd u eh, ferroviji veloċità olja mingħajr passiġġieri jew inkella ukoll toro affarijiet bħal dawn il-Kummissjoni trid illi tistati spinta l-sinerġiji fuq per eżempju il-konverġenza ta' bejn il-reġuni. Però rridu najdu, rridu nevitaw li l-esif jagħmel affarijiet illi mhux suppost isiru bih u rridu nevitaw illi din it-tfittxija ta' sinerġiji eh, tkun pass eh, pass lura aħna aħna naqblu ma dan is-siġġiel ta' eċċellenza imma rridu iktar riżultati konkreti mhux biss marketing. Grazzi, Sur Maragall, inti kont qed titkellem vera taġġel u l-interpreti batew biex isegwuk u jekk joġobkom, żommu mal-ħin. Sinjura Damato żewġ minuti. Come implementarla? I fondi strutturali sono Il-fondi strutturali importanti ħafna li jdu nisħu fuq naħdmu fuq is-sinerġiji biex jieġbu għal ħtiġijiet tar-reġuni l-iktar li għandhom bżonnhom. U għalhekk inħarsu l-ħtiġijiet nazzjonali wkoll. Orizzont 2020 huwa immirat lejn l-eċċellenza fuq livell komunitarju. l reġjun partikolari jista' jkun jaf kemm ser jirċievi fondi għal seba xhur iżda dawk ta' Orizzont 2020 jiġu allokati skont kompetizzjoni li jsir. Għalhekk ma jkunux ċerti kemm se jirċievu fondi, is-sinerġiji jagħmlu sens sabiex ir-riżorsi jiġu li ma jkunux ġew użati jiġu allokati għal programmi ta' eċċellenza li ma jkunux irċevew flus minn Horizon 2020. Iżda l-ipokrezija tal-Unjoni Ewropea li minnaħa naħal waħda titlob li jkun hemm investiment fil u innovazzjoni u fl-istess ħin tneħħi 2.2 biljun euro din hija xi ħaġa li ma, ma tilħaqx l-anijiet tal-politika ta' koeżjoni. Dan ifisser għalhekk li qbadna trik triq perikoluża ta' Ewropa li taħdem fuq żewġ affarijiet kompletament differenti u li tkompli eh, żid differenzi bejn reġuni li iktar huma żviluppati u l-inqas li huma żviluppati. Permezz ta' dan qegħdin qegħdin rifjutaw l-idea nifisa ta' Ewropa. One and a half minutes, Mr. Van Nistelrooy. Grazzi al minuto u offsi Sur Van Nistelrooy. grazie Sur President, eh, Signora President, Grazie a quelle il grazie al l-eżempji tajbin li tajtu naħseb li vera namlu beċa xogħol tajba, però rridu narħu iktar sinerġija bejn Orizzont 2020 u l estrimenti l-oħra li għandna design fil-mija tal-investimenti ta' Orizzont 2020 jispeċċa fl-istati membri 80% fil-mija tal-fondi ta' fondi strutturali ta' investiment jispiċċaw band oħra, ma naħseb li dawn huma żewġ fondi importanti però huma żewġ fondi kompletament differenti u allura naħseb li iżgħażagħ ma rridux nbedu għom mir reġuni l-antiki u nbeda u nitfawm f-reġuni ġoddik ta' ċentralizzati, rridu nibilanċaw l-izvelop biex ikun hemm koezjoni territorjali kif suppost. Il-Brexit huwa eżempju ċar ta' xista jiġi inti għandek żewġ dinijiet kompletament differenti. Għandek il-belt eh, mifqob bl-enerġija ta' Londra mbagħad għandek eh, zoni li kienu eh, zoni industrijali fl-modi nixtieq hawnhekk intenni l-appell tiegħi biex ikonna modelli ġodda novattivi kif nistgħu nsaħħu l katini ta' tal-ħidma tagħna l-intelligenza naf li eh, għandna 160 eh, il-miljon għaddejjien eh, għal din l-speċjalizzazzjoni għalija li semmejt din dejjem bl-idea li ninnovaw. Naħseb li patta innovazzjoni nistgħu nimxu it fit il-qudiem. Din l-idea li intom ressaqtu l-idea li aħna għandna għall-innovazzjoni naħseb illi waslu f'punta hija anki għad-diskussjoni fil-Kunsel. Kollegi nixtieq ngħidilkom illi jiena kelli neħil blue cards minħabba illi mafusa bil-ħin. Grazzi tal-li eh, tifmu dan issa nad il-kelma l-minuta li sur Kozzolino. Si, grazzi. Grazzi, Sur Kommissarju. Hawnhekk qegħdin niddiskutu politika li diġà hija attwata u anke bħafna riżorsi fondi strutturali li huma allokati għall awtoritajiet differenti raġuni differenti għandna 100 biljun euro ta' investiment għal riċerka u l-innovazzjoni. U 80 biljun minnhom huma iffokati fuq l-orizzont 2020. Għandna għalhekk dan l-ammont ta' rizorsi sostanzjali li huwa meħtieġ sabiex ikun hemm innovazzjoni, mod partikolari għall kumpaniji tagħna, għaċ-ċentri ta' riċerka għall-SMEs u l-kumpaniji l-ġodda u z-żazax. Is-suġġett li qed niddiskutu llum huwa xi ħaġa li forsi għandha tistadinna biex nagħmlu evalwazzjoni fid-dettall anke fis-snin li ġejjin biex naraw kif dawn iż-żewġ fonti qegħdin jaħdmu flimkien u anke naraw imbastru se jiġi fil-futur u u kondizzjonijiet biex ikun hemm iktar komplementarjetà, iktar sinerġiji bejn dawn iż-żewġ fondi. Pereżempju, kif anke semmejtu intom bħala Kummissjoni Ewropea dawk l-imprizi, kumpaniji li mhux qegħdin jużaw ir sinerġiji reġjonali jintużaw mod ieħor il-fondi tagħhom. Now for Mr. Krasno. Minuta issa sur Krasnodowski. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju. Dawn sinerġiji eh, bejn Orizzont 2020 u il fondi strutturali l-an taħħom kien li eh, ikun possibli għal ċertu stati membri eh, li jiksbu eccellenza xjentifika permessa l użu ta' dawn il-fondi. Dan pero ma ġiex implementat kif suppost, la li jiex hemm iktar distak bejn il-vant u l-punent tal-Ewropa. Hemm 13 istat membru li għandhom 5% tal-budget 2020. Naħseb illi jekk iridu sinerġija rridu naġixu fuq livell ta' stati membri imma wkoll fuq eh, livell tal-Kummissjoni Ewropea għaliex hija l-Kummissjoni li tadotta regoli ta' l-awditjar tal-għajnuna statali u l-proċeduri marbuta ma' dan, ir-rata ta' kofinanzjament tvarja minn jekk qed nitkellmu fuq il-fondi strutturali u nkella orizzont 2020 hemm ukoll differenzi oħra. Per eżempju dawk eh, marbuta mal-lingwa nasbu li eh, il-limitu mhux qed jaġixxi kif suppost il għaliex ma kienx hemm aġġustament tal-proċeduri minn tal-Kummissjoni, hemm noqqas ta' funzjonament tajjeb Apple għaliex hemm dawn id-divergenzi bejn Orizzont 20 u fondi oħra. Naħseb li miżuri iridu jiġimplementati kif suppost issa senjura Verink għal-minuta. Grazzi naħseb eżis kollegi illi dak li għanna u dimna u għamot kif nistaw naħdmu b'mod iktar effettiv biex konna sinerġija bejn il-Fondi Strutturali u Orizzont 2020. Bi pjaċir ngħid li eh, it-test preżenti ma jaffettwax l-integrità ta' dak li għandna, għal kontrarju joffri joffri xaħġa komplementari għanna l-kriterju ta' l-eccellenza illi għadna tensejsu irwihna fuq, pero naħseb illi mannix bizzejiet eh, il-limitu ta', eccellenza nasab li huwa kriterju tajjeb però biex naraw naqra li huma l-proġetti ta' eccellenza. Għalija huwa tassew importanti li namlu iktar u iktar użu ta' dan biex bekk innaqsu l-pis amministrattiv. Kollegi, din hija opportunità biex nistimulaw l-innovazzjoni, nħeġġu x-xjenza u jkun hemm iktar gwaljanza u prosperità. Grazzi issa. Is-sur Etheridge però mhux jagħta hawnhekk allura il-kelma mill-ewwel lis-sur Buzek għal minuta u nofs. Grazzi. Sinjura President, Sur Kommissarju, aħna ħankunu qed nagħmlu reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-orizzont 2020 kif ukoll għal disa' program għafas. Irridu naraw naqra kif eh, qed jinqasmu l-flejjes eh, f'orizzont 2020 kif qed jinqasmu wkoll eh, il-flejjes għal fondi strutturali u naħseb irridu kunu mħasba wkoll fuq differenzi li jeżistu bejn orizzont 2020 u kif il-flejs mbagħad qed jinqasmu pajjiż pajjiż rridu naraw dan biex naraw naqra fiex ħan investu fil-ġejjeni, rridu kun effiċenti, pero rridu naraw li eh, nieħdu żmien biex nixprunaw is-settur ta' riċerka. Il-kompatibilità bejn Orizzont 2020 u fondi strutturali hija ħtieġa. Pereżempju l-għajnuna statali hija permessa taħt il-fondi strutturali ma mhux taħt Orizzont 2020. Naħseb eh, illi eh, hemm ċertu differenzi bejn il-fondi strutturali u orizzont 2020 u dan ifisser illi eh, illi limitu ta' ċellenza ma jaħdimx dejjem kif suppost, għandna bżonn standards komuni eh, għal kull strument illi għandna. Fl-aħħar, mhux l-inqas rridu naraw illi niftħu networks ta' riċerka 13 sat membru l-ġdid. Naħseb illi jista' jkun hemm numru ta' sinerġiji li tassew jistgħu jtejbu sitwazzjoni. Grazzi. Sur Komissarju, aħna naqblu miegħek ma dak li jagħtu anke mal-proposta l-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni. Lkoll nafu li llum il-kliem importanti għall-użu effiċjenti ta' riżorsi Ewropej, mod partikolari f'qassam strateġiku bħal riċerka u fil-politika ta' koeżjoni. Um, dawn li kliem huma sinerġija, komplementarjetà, konċentrazzjoni fuq suġġetti eh, li huma ta' priorità dawk il-modalitajiet il li huma kombinati u li li jippermettu għal l-istess proġett għal fondi u li anki għandhom eh, loġika differenti u koll maħna jrid ikollna kapaċità li naqdu għan flimkien sabiex nieħu riżultati tajbin fuq proġetti ta' svilupp territorjali, svilupp li għandu xaqsam mal-digitalizzazzjoni, riċerka industrijali kompetittiva, il-valorizzazzjoni tal-eċellenza teknoloġika, eċetera. Ma jina Nibza, li kif qalet il-kollega tiegħi li dawn il-direzzjonijiet differenti ta' xogħol ġodda fuq dawn m'hemmx biżejjed kompetenza mqasma fejn għandhom ikunu implementati għalhekk naħseb illi hemm bżonn ta' iktar assistenza teknika naqsmu l-prassi tajba u ngħinu li kulħadd jimxi f'din id-direzzjoni. Thank you. One minute, Madam Mihalova. Grazzi san minuta, signora Mihalova. Grazzi. Signora President, meta aħna diskutejna il-problemi ta' sinerġija bejn il-fondi strutturali u il-programm Orizzont 2020, aħna fil-fatt edin niddiskutu l-koordinazzjoni sinerġija bejn diversi linji ta' politika kif din ta' prekaruħa fuq il territori Ewropej. Naħseb hija diskussjoni li turi kemm għandna bżonn bejnietna li jkollna dawn is-sinerġiji. Importanti li konna investiment tkabbir. Meta nitkellmu dwar dawn is-sinerġiji ma naħseb illi eh, ma nistawx nħallu kollox fidejn il-Kummissjoni biss eh, rridu naħsbu eh, fl-applikazzjoni l-ġdida fuq il-territorju koll Ewropej. U naħseb illi hawnhekk allura qed naraw il-bżonn ta' sinerġiji bejn diversi eh, proġetti li għandna. Nitkellmu dwar il-ħolqien ta' xogħol u iktar trabbir dak għandu jibqa' lantana. Sinjura Val Saser Siso għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Il-Kommissjoni edha tagħti gwida teoretika biex noħolqu sinerġi bejn il-fondi strutturali u ta' investiment u l-programm Orizzont 2020 dawn il-fondi eh, għandhom eh, ħafna flus imma l-effettività tal-programmi mhix fil-kwantità imma fil-ġestjoni tajba li ġifiri irridu neliminaw ix-xogħol doppju u eh, ostakoli Aħna rridu iva nispronaw l-eċċellenza f'oqsma ta' speċjalizzazzjoni intelligenti permezz ta' proġetti eh, distinti fiħdan ta' proġettu eh, proġett wieħed imkella proġetti paralleli. Rridu wkoll eh, naraw illi l-għajnuna l-fondi strateġiċi u l-għajnuna motija fuq il-livell nazjonali jitquma meqjusa bħala għajnuna mill-istat għaliex jekk nagħmlu hekk aħna nkunu qegħdin eh, nħedġu lil dawn in-nies imbagħad biex imorru fitxu l-fondi mill-orizzont 2020 irridu nsibu mezz ieħor kif nilħu l-għanijiet tagħna l-Ewropa għandha bżonn ta' iktar SMEs innovattivi biex ikun hemm iktar tkabbir u mpjek u l-Ewropa tagħna eh, mhix biss Brussell jew eh, Berlin hija Gżejjer Kanarji u Gżejjer oħrajn żgħar illi jistaw u koll jikontribwixxu u grazzi għal kumpaniji lokali li permezz ta' fondi Ewropej joħolqu eh, postijiet ta' xogħol u opportunitajiet ġodda Ġifiri, il-sinerġija miex biss il- li wieħed jivvinta il-proġetti, imma irridu neliminaw il-burokrazija sabiex l-użu tal-fondi jkun l-iktar effettiv u nilħu l-anijiet li aħna stabbilejna. Grazzi. Mr. Bostinaro, one minute. Grazzi issa l-minuta sur Bostinaro, grazzi ħafna. Signora President, Sis Komissarju, nixtieq ta' nirringrazzjak ringrazzjak tal-li semmejt eh, il-proġett eh, il-għaliex eh, dan wasan mux biex biex nbiddel ftit il-diskors tiegħi, imma biex ngħid li iva, hemm eżempji li juru fl-Ewropa li l-fondi, s-enerġija bil-fondi strutturali u l-orizzont 2020 jagħmlu il-mirakli. Qed naraw zvilup ta' dan il-proġett li semmejtu eh, fl-Ungerija, fir-Romanija mm, eh, u l-Bulgarija naħseb li dan mhux biss l-ikbar proġett avvanza u l-ikbar u l-iktar proġett avvanzat fil-vant tal-Ewropa ma ħajbiddel fil-fatt destin tal-Ewropa. ħaj jamela fil-fat fuq qudiem fil-settur ta' lasers ta' l-axar teknoloġija. F'Magorele ħajkonna ħanilqaw iktar minn 600 reċerkatur mill-istati membri kollha tal-Unjoni u minn nadi oħra madwar id-dinja u ħanitrasformaw dan iċ-ċentru f'ċentru simili għal serna u allura jiena nilqa' inizjattivi bħal dawna. Importanti li f'pajjiżi nitkellmu fuq dawn is-sinerġiji l għaliex huwa eżempju tajb li qed nagħtu. Grazzi għal minuta ta' nofs'issa, issu Rubik. Grazzi. Sinjura Viċi President McGuinness, hemm ħidma tajba, hemm ħafna evalwazzjonijiet ukoll qed isiru mill-kumitat tagħna importanti li nwettqu għal-ġenerazzjoni li mis qabel 2050. Allura kif ħan iżviluppaw fir-riċerka u l-iżvilupp li jkun hemm ukoll iktar investiment fl-spin-offs. Naħseb li rridu nwettqu iktar fuq il-wedet tagħna, rridu noħolqu dibattiti fuq eh, kif nevitaw l-inqasmu il-faqar il-kulħad biex nejtek, kella li xek nkunat namlu għek, ma nkunat natu xejn il-ħat. Nasib li l-fondi strutturali joffru għafas tajjeb għal daw kolla li jiexti u joħol affarijiet ġodda jkunu innovativi, joħol u l-prosperita, t kabir Il-verità hija li rridu nħarsu l-qoddim, li naraw naqra kif nistaw nejnu li dawk in-nies li eh, jixtiequ ikunu indipendenti, eh, self-employed, għanna l-orizzont 2020 faċilità ta' finanzjament li tista' twetta eh, dan li qed insemmi. Fuq l-ispeċjalizzazzjoni għalija, naħseb li rridu nkunu ċari hawnhekk illi x-xogħol li eh, qed insemmu eh, ikun imqabbel ma' settur. Naħseb li eh, il-vet ħaj permetta ħafna biex jirnexxinna nirħu dan. Grazzi ħafna l-sur Mordex. Issa għal-minuta il-senjura kumpala natri. Grazie, senjura Presidente. Nasab li din il-xienza xjenza tippermetti eh, li eh, nkunu nistaw ehm, nerbu ċertu frontieri. Naħseb eh, illi tippermetti wkoll illi nerbu ċertu nuqqasijiet tal-ekonomija. Naħseb Orizzont 2020 u fondi oħra jgħinu biex ikon ekonomija li tkun iktar dejjema. Et naħseb hawnhekk partikolarment dwar id-digitalizzazzjoni li ħa toħloq rivoluzzjoni fl-Ewropa. Grazzi wkoll għal programm bonus u programmi oħra naħseb illi eh, meta nitkellmu dwar riċerka u innovazzjoni ma rridux noqogħdu naqsmu l-affarijiet jew naqsmu l-fondi f'orizzont 2020 ħsibna biex noħolqu bilanċ tajjeb biex naraw li nifavorizzaw nifavorixxu xjenza ta' kwalità. Il-fondi ta' koeżjoni fuq naħa l-oħra jpermettu li jkun hemm ugwaljanza bejn ir-reġjuni. Meta naħsbu fuq in-numri ta' programmi li għandna, rridu naħsbu dwar bilanċ bejn diversi territorji. Nafu li sa' Renju Unit ħarġet u allura rridu naraw nara kif eh, ħanżommu il-Britanniċi anki f'din id-dinja xjentifika Ewropea. Issa is-Sur Bogovic għal-minuta. Grazzi, eh, grazzi. Signora President, aħna diġa tkellimna dwar l-inizjattiva Zazax. Il-President tal-Kummissjoni eh, spiega riżultati ta' FC. Issa qed niddiskutu Orizzont 2020 u il-fondi ta' koeżjoni. Jiġifieri qed niddiskutu l odot kollha li għandna għad dispozizjoni tagħna biex inneħħu il-faqar darba dejjem Fuq naħa l-oħra qed ippruvaw naraw naqra kif ħan ippruvaw ikollna svolta fejn ċansijiet kbar l-Ewropa. Il-speċjalizzazzjoni għalija hija xi ħaġa li ehm, qed tisabili xiktar u ktar ruħa bħal orizzant 2020 meta nara riżultati u naraw naqra kif marru l-istati membri l-antiki li jużaw 95% tal-fondi naħseb li turi li hemm xi ħaġa sejra ħazina. Importanti li l-Kummissjoni toffri xtib ta' assistenza lill istati membri l-ġodda illa li jiex irridu jkunu jistgħu jużaw u jisfruttaw il-fondi ta' koeżjoni u fondi oħra bħal Orizzant 2020 li xinkella il-problema ħajkomplu jikbru fil-ġejjien. Senjura Rodriguez għal-minuta. Grazzi, Senjura President. Kollegi, eh, l-impatt eh, ta' sinerġiji eh, għandu impatt fuq l-ekonomija nazzjonali u nasab allura l-investu fi xjenza ta' sew importanti tmur pari passu mal-politika ta' koezjoni. Xjenza saqs il-Kommissjoni għala il-Komissjoni taħseb biex tepenalizza li stati membri fuq l-aċċess għal fondi. Ma naħsbx, ma taħsbux li dan kontra l-fondi ta' koezjoni u l dija warajom ma ridux eh, mux suppost eh, li dawn kollu ikunu taħt seta ta' ekofin naħseb illi ma ridux nkoplu nekostigaw. Eh, il-daw kolla li għazbis kallom aċċess għal-fondi, issa qed naraw eh, viżjoni neoliberali li propju eh, qed tikkastiga lil dawn in-nies. Allura nixtieq ndur fuq il-Kummissjoni u nistaqsi naqra x'qed jiġi. Il-Portugal qed tiġi jiġi kostigat u allura nixtieq li tindirizzaw din is-sitwazzjoni għal minuta s-sur Lewandowski. Grazzi. Ħana. Grazzi, naħseb illi sinerġija hija kelma sabiħa. Tfisser illi eh, niġbru flimkien l-isforzi flok eh, kulħadd jaħdem għalun. U eh, naħseb illi vera fl-Unjoni għandna livelli differenti ta' innovazzjoni u ekonomiji differenti u użu ta' fondi Ewropej differenti. Għandek u kol differenzi bejn tramontana nofsinar u l-vant u l-ponent eh, li għet jużaw eh, mod differenti daw il-fondi, pero naħseb li jista' jkun hemm li ħafna mill-fondi ta' ħafna mill-fondi strutturali qed jiġu użati biex jirrifinanzjati proġett ta' riċerka. Dawn il-pajjiżi, pajjiżi ġodda ħafna minnhom, qed jużaw il-finanzjamenti per eżempju għall-universitajiet u għal-negozji. Naħseb li dan għanna nħedġuħ. Issa, issur Buda għal-minuta, grazzi. L-Unjoni Ewropea hija mħasba iktar minn qatt qabel minn ħabba il-fat li jem nuqqas ta' solidarieta Ewropea. Allura, qed nitolbu għal-iktar solidarieta li naġixxu kontra differenzi jeżistu bejn li stati membri. Il-politika ta' koezjoni hija strument per eċċellenza tal-Unjoni Ewropea biex tilħaq l-anijiet tagħha. Naħseb li li l-in mir realtà ġodda mill-flessibilitajiet li jrid ikonna, importanti li konna iktar koezjoni, sinerġija bejn il programm il kbar mux biss Orizzont 2020, fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżviluppi u l-iżvilupp tal kumpanija żaru Media, rridu naraw li niksbu riżultati konkreti biex bekk noħolqu iktar xogħol. Is-simplifikazzjoni huwa wkoll punt importanti, standards ċari għall-applikazzjoni ta' l-għoddat finanzjari u it-trasparenza dawn punti kollha importanti nisab li dawn kollha għandhom ikunu serħan il-moħħ biex naraw li dawn il-programmi ħajkunu aċċessibbli għal kulħadd u applikabbli għal kulħadd b'mod indas. Speaker is Mr. Naddu issa għal proċedura catch the eye. L-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew il-programm Orizzont 20 u 20 jipprova jilħaq l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropea għall-2020 li nkomplu mmexru qudiem riċerka u l-innovazzjoni sabiex ikun hemm dan l-investiment sostenibbli fl-Istati membri. Hemm 16 il-biljun euro allokati u dan qed jgħin sabiex l-Istati membri jiżviluppaw l-industriji tagħhom u sabiex inkomplu niżviluppaw l-ekonomija ċirkolari li huwa aspett ieħor importanti. Matul dan il program kien hemm ukoll tentattivi biex jitjieb u anke biex ikun hemm aktar għajnuna għall smis Numru ta' stati membri fl-Unjoni Ewropea u fil-Greċja jaħtieġ illi jżidu l-ammont ta' flus li fuq għad iċerkaw l-iżvilupp u jinvestu iktar fis-settur pubbliku u privat. Grazzi l-Onorevoli Jakovčić, minuta. Grazzi tassew, Signora President. Il-kelma sinerġiji hija kelma sabiħa ħafna jiena nħobb nuża fid-diskorsi politiċi tiegħi Ija, kelma elokwenti ħafna, iżda jiena nixtieq inwissikom għax m'għandniex biżejjed finanzjamenti fl-Orizzont 2020 u dawn il-flus istaw nsibuhom fil-fondi strutturali politika ta' koeżjoni. U għalhekk rridu noqogħdu attenti jekk nikkonsidraw ukoll il-Bank Ewropew ta' Investiment u parti mill-finanzjament tal-programm ta' Juncker biex jiffinanzja ħafna proġetti li huma importanti ħafna u li huma finanzjati permezz tal fondi strutturali u li huma importanti wkoll għall-iżvilupp tal-infrastrutturi fl stati membri, irridu noħolqu għalhekk formula li toħloq sinerġiji bejn ħafna sorsi differenti u mhux biss dawn it-tnejn li qed insemmu għaliex għandna ħafna fondi neqsin minn fejn tassew neħtiġuhom. Grazzi tassew, l-Onorevoli Ferreira għal-minuta. Mela, l-Kommissarju tkellem dwar sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali u Orizzont 2020. Din hija l-istess Kommissjoni li introduċiet sanzjonijiet illegali kontra il-Portugal fejn ifriżaw ċertu assi u koll lejn il-Portugal fejn aħna konna kontribwenti għal dawn il-fondi. Aħna konna pajjiż li jenna biex niffinanzjaw ix-xjenza ta' pajjiżi sinjuri, pajjiżi li issa qegħdin jitolbu li jkun hemm sanzjonijiet kontrina. Sommu f'moħħkom darba l dejjem illi aħna stat sovran u ma jinteressanix minn dak li tgħid il-Kummissjoni. Aħna eh, nirċievu fondi strutturali imma dan imbattu għalih anke bil-flussi ta' kapital li morru lejn l-Ewropa u rati ta' interess dan it-teddit mhuwiex aċċettabbli dan qed kompli jeddet il-poplu Portugiż issa daqshekk. Iżejjed kollu żejjed, grazzi l-Onorevoli Novakov. побеждава само когато хората... Ахна нафу или il-nies rridu jkunu maquda issa aħna fux għanna bizzejiet odot fil-orizzont 2020 il- x'qed ngħid budget ta' 80 biljun sa' l-2020 Orizzont 2020 għandu potenzjal qawwi ta' sinerġiji mal-fondi strutturali eh, għall ammont ta' 350 biljun. Eh, dawn ir risorsi jekk ikunu biżjed flessibbli jkunu nistaw illi niffinanzjaw ħafna affarijiet imma aħna sfortunatament ma nafux kif se nikon naċċess għal dawn il-fondi għalix l-istrumenti huma komplikati ħafna bżon ta' taħlita bejn il-krediti u l-istrumenti finanzjarji dawn huma żewġ ċoħta l-istess munita għalhekk kif nistaw nikombinaw il-500 program ħanarraw kemm issa naħseb li se jkun hemm ħafna eżempji tajbin x'insegwu. Grazie. Thank you very much. Iwiġab il-Kommissarju, grazzi tassew, Signora President, grazzi li l-kom il-koll. Naħseb li din kienet diskussjoni interessanti ħafna u naħseb li kienem tlet punti prinċipali. L-ewwel li l-koll naqblu fuq l-importanza tas-sinerġiji u li dawn is-sinerġiji iwaslu għal iktar innovazzjoni naqblu t-tini punt illi aħna irnexxilna nwaslu għal programmi u proġetti differenti. L-eżempji l-istejt kalmu waħidhom. Imma, Imbagħad hemm il-punt ieħor illi nistgħu niksbu ħafna iktar dan din hija biċċa xogħol kontinwa li teħtieġ ħidma fi gruppi differenti fil-Parlament, fil-Kummissjoni, servizzi differenti, l-gvernijiet nazzjonali u aħna se nkomplu naħdmu biex ikollna iktar frott minn dawn il-programmi u għalhekk rridu nkunu kreattivi irridu noħolqu strumenti differenti li jistaw iwaslu għal riżultati differenti. Għalek, inwetkom l-impen tijaj u għandkom u koll l-impen tal-Kummissarju Kretu li aħna se nkomplu naħdmu sfiq sabiex inkunu nistgħu nwasslu għal iktar eżempji pożittivi li semmejna bosta minnhom illum. Iżda biex nagħmlu dan għandna bżonn l-għajnuna tagħkom. Aħna grati ħafna tal-mistoqsijiet li tajtuna u anke tal-eżempji li semmejtu. Tistgħu isserħu raskom illi dak kollu li semmejtu intom illum ser nikkunsidraw fil-ħidma tagħna u fl-ħsibijiet tagħna u nirringrazzjawkom tal-idejat kollha illi ressaqtu illi jaqblu mal-idejat tagħna stess. Imma hekk qed naraw ukoll il-koll qegħdin fl-istess pożizzjoni li koll naħsbuha bl-istess mod. Grazzi tassew, Kummissarju, nagħlqu issa dan id